Repubblika Demokratika tal-Kongo. Mela naddi l-kelma l-ewel l-awturi. L-ewel Isur Sebastia. Sebastia. Buon dia, moltes gracias, signora Presidenta. Grazie ħafna, Sinjura President Lodwa Tajba. Id-deterjorament ta' situazzjoni fil-Repubblika Demokratika tal-Kongo hija serja ħafna l-manovri tal-President Kabija biex jżomm il-poter minkejja li kostituzzjoni ma tippermettix qed toħloq ħafna protesti minnaħa tal-partiti tal-oppożizzjoni kif ukoll soċjetà ċivili b'mod ġenerali. Dawn il-protesti eh, tiġu maħnuqa u aħna nafu diġà li kien hemm ħafna ħafna vittmi fatali u dan imur kompli zit ma dbatija minħabba l-faqar li ma tistax tiġi sapportata fil-poplu tal-Repubblika Demokratika tal-Kongo. Edin ibatu ħafna Eh, il-popolazzjonijiet ta' tramontana u tal-grigalu jolqtu in-nisa nixtieq e, ngħid grazzi għal din ir-riżoluzzjoni naħseb li hija ċara biex nitolbu lill president Kabija sabiex jirrispetta id drittijiet tan-niedem il-leġiżlazzjoni u jieħu passi biex jagħmilha ċara li mhux ħajjibqa' fis-seta kontra il-volontà ta' dawk li eh, approvaw il-Kostituzzjoni u l-poplu tiegħu. Iżda jiena nixtieq ukoll li f'din ir-riżoluzzjoni ninkludu xi referenza għal kwistjoni tal-kummerċ ta' minerali fi żoni ta' konflitt. Din mhijiex kwistjoni biss politika, wara hemm eh, spiegazzjoni ekonomika, kummerċ ta' dem ċertu minerali li qegħdin joħolqu din is-sitwazzjoni u li qed vantaġġ minnhom l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, Sinjora President. Grazzi ħafna, issa ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Demas Maker għal-minuta aħna ninsabu f'sali pittoro għal DCR, anzi DRC. Il-oppozizjoni u anka il-sieħba tal-koalizjoni edin jitolbu bidla il-president kabija mandux ġejjeni politiku imma minkejja dan xorta waħda jrid jibqa' hemm għal mandat addizzjonali kontra kostituzzjoni. F'dawn l-aħħar xhur is-sitwazzjoni qed tiddeterjora hemm verità waħda fil-Kongo li ma tistax titnifes. Attivisti ta' drittijiet tan bniedem ġurnalisti, mexxejja tal-oppożizzjoni e, huma persegutati, mitfu għall ħabs anke maqtula, anke żgħażagħ li juru b'mod paċifi, li jagħmlu demonstrazzjonijiet mod paċifiku, jinsabu medda ma jistgħu jsemmu l-ebda ismijiet hemm min ilu sena fil-ħabs il-gvernijiet, il-rappresentanta u l-istati membri rridu jkollhom ruol attiv sabiex ikun hemm dialogu inklusiv mad-DRC biex ma jibqawx jaġixxu b'impunità. Grazzi, Sassur Koraw għal-minuta. Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo qed naraw kriżi politika gravi ħafna teddida demokrazija. Il-tentativi minnaħat tal-President Kabija li idewhem il-proċess biex jestend il-mandat tiegħu dan it-tip ta' mġiba dittatorjali tikser il-Kostituzzjoni qed nitkellmu dwar pajjiż emblematiku inkoerenza tal-azzjoni esterna li qed tieħu l-Unjoni Ewropea għaliex fl-istess ħin huwa l-iżjed pajjiż li qed jiġi mejjun mill-Unjoni Ewropea, l-iżjed pajjiż sinjur għal dawk li huma riżorsi naturali. Irridu nħarsu lejn l-iskambi kummerċali jeżistu bejn l-Unjoni Ewropea u il-Repubblika Demokratika tal-Kongo. Hemm bżonn li nsegwu r tal-aħħar missjoni elettorali sabiex ikun hemm elezzjonijiet ħilsa mingħajr ma jkun hemm dan it-tlet tielet mandat ta' kabija. Eh, nasbu dwar goji, per eżempju, li huwa arrestat, mhux qed jingħata l-għajnuna medika, anka eh, mhux biss fil-Kongo, manka barra mill-Kongo. Gabriel képviselő asszony, Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire. Almenuzza. Grazzi, Signora President, Komissarju, jina t li aħna għamilna din il-rezoluzzjoni fuq il-situazzjoni pre-elettorali fil-DRC, fi xur li ġejjien u makruċali, xur li ġejjien u makruċali għal-ġejjien ta' DRC u għal-reġun tal-għadajar il-gbar mod ġenerali. Jina nishtiq nefasizza tlet punti li ma koperti fil-rezoluzzjoni konġunta l ewwel net fuq il-proċess elettorali nifsu, jina nishtiq nefasizza li huwa importanti biex nimplementaw rakomandazzjoni tal-missjoni ta' osservazzjoni tal-elezzjoni tal-2000 U 11 u il-missjoni ta' segwitu tal-2014 li mexxejtien. President u l-gvern rridu jiffaċċaw ir-responsabiltajiet tagħhom għandna bżonn eh, kalendarju elettorali ċar, budget, impenn pubbliku li jirrispettaw il-Kostituzzjoni. Dawn huma prerekwiżiti biex nevitaw li situazzjoni tkompla teħrax. It-tieni net nilqa il-tiġdid tal-mandat Monisku u nixtieq nara li l-mandat jiġi esti sal-ħarsien tal-ċittadini. It-tielet net, l-Unjoni Afrikana l-Unjoni Ewropea jridu jagħmlu li jistgħu biex assiguraw dialogu bejn pajjiżi fir reġjun biex jevitaw li kun hemm eskalazzjoni fuq livell reġjonali. Grazzi ħafna se ngħaddi il-kelma l-Sur Görens għal-minuta. Grazzi, sinjora President. President. id dispożizzjonijiet tal-Kostituzzjoni ta' dan tal-Istat ħarsu iċ-ċittadini mill-imġiba eh, estrema tal-mexxejja, ma meta l-mexxejja jinjoraw dawn il-miżuri ikonna l-problema li għanna bħalissa. Il-President irid ibiddel ir-regoli sabiex ikun jista' ehm, jibqa' eh, fil mandat jew għal-mandat ieħor, għal-terminu ieħor. Dinja xaħġa ħaġa li għanna niddiskutaw tu għawek, iva jenek naħseb Għaliex aħna konna eh, xida ta' tranzizjoni fil-Kongo appoġġajnija fit-twaqif tal-kondizjonijiet tal-elezzjonijiet sabiex niprovaw nassiguraw li kunem il-kondizjoniet li jridu ċittadini. Għalek aħna e, preparajna roadmap għad demokratizzazzjoni u jena naħseb li ċittadini u il-kellim jinqata. Issa l-Onorevoli Senra Rodriguez. Grazzi, Signora President. Jena naħseb li għawek eh, għanna u dimna rizoluzzjoni naqra dajfa u emżon titħol aktar fid dettal fċertu aspetti, partikolarment għal dak li huma il-ksur ta' drittijiet fil-Repubblika Demokratika tal-Kongo. Jena nemmen li dan il-Parlament irrit ifassal miżuri prova miżuri li temmu responsabiltajiet tal-multinazzjonali u li finanzjar tal-konflitt tal-mat. Fl-2015 il-direttur il direttur tal-programm tal-ġus maquda għall-ambjent għal li 2% tal-beneficju ta' sfruttar tal-rizorsi naturali edin imorru biex jgħinu l gruppi armati. Minna għal-oħra jena naħseb li tkun ħaġa importanti li namlu miżuri sabiex nirrevizaw, namlu revizjoni ta' u e, eh, nerġaw naraw il-kontratti e, eh, tal-minerali ta u tal-forestrija biex eh, għal-sfruttament e, li jgħet isir u hemm bżonn li ma jibqawx jakkaparraw l-art minnaħa tal-kumpaniji multinazzjonali. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, issa ngħaddi l-kelma l-Onorevoli Arena. Skont il-Kostituzzjoni tal-Kongo, l-elezzjoni ġiet sifiz fi żmien design ġurnata. Dan huwa meta jiskadi l-mandat tal-President Kabija u għadu ma tniffis is-setat eh, politiċi isom iridu jibqaw hemm u dan tiwassal għall-instabilità minn jannar l ta' din ta' sena l-oħra rajna repressjoni fuq movimenti ta' oppożizzjoni. Fit-tekst aħna qegħdin nitolbu l-awtoritajiet tal-Kongo sabiex jassiguraw li jkun hemm il-kundizzjonijiet tal-elezzjonijiet ħilsa u demokratiċi. L-Unjoni Afrikana wkoll trid twetta il rwol tagħha u l-Kongo rispetta il-Kostituzzjoni l-Unjoni Ewropea ċittar tara li jkun hemm proċessar u jekk ikun hemm bżonn tagħmel sanzjonijiet. U il-ġlus maquda rridu jassiguraw tiġdi tal-mandat Monisku. Grazzi ħafna. Grazzi, grazzi anke tal-li zammejt mal-ħin, l-onorevoli Preda Grazzi ħafna. Signora President, nixtieq nisħa fuq il-bżonn li konna elezzjonijiet leġislattivi sa tmiem is-sena fil-Repubblika tal-Kongo dan insibuh fil-Kostituzzjoni fil-fatt u essenzjali li nimxu f'dik id-direzzjoni u ma nippermettux li jkun hemm devjar il-President għandu il-possibilità li jirrispetta l-Kostituzzjoni illi tfisser illi servi il-żewġ mandati jew inkella jipprova jigranfa mal-poter kosta kollox nixtieq li jażel l-ewwel alternattiva u li jkun hemm rispett għall kostituzzjoni Kongoliża inkella nibża li nispiċċaw f'sitwazzjoni bħalma rajna fil-Burundi u pajjiżi oħrajn. It-tentazzjoni li tigranfa mal-poter hija għolja iżda hija ankostituzzjonali. Köszönöm, Kienge képviselő asszony következik egy percben. Grazie, onorvoli Kienġa, al minuta. En RDC, les élections présidentielles représentent euh, le Iva, il-elezzjonijiet euh, presidenzjali fil-Kongo ħajkun l-ikbar avveniment demokratiku. Il-pajis irid juri li kapaċi rispetta l-Kostituzzjoni propja tiegħu, speċjalment dwar il-numru ta' mandati presidenzjali li huwa limitat għal tnejn li tkun hemm skeda elettorali għabbażi tal-Kostituzzjoni u ħana nfakru l-awtoritajiet fid-DRC li għandhom jeżerċitaw libertà, libertà ta' l-espressjoni, libertà politika il-mandat tal-president irid jasal fit-tmiemu biex ikun hemm demokrazija fil-Kongo u dan huwa essenzjali għall-istabilità fl-Afrika kollha. Nixtieq jiena nitlob għal ħelsien ta' dawk li ġew mitfu għal ħabs Ila jiex jridu jiddefendu il-demokrazija l-Unjoni Afrikana għandha tittati sema u koll l-Onorevoli Nart. Grazzi, Signora President, li nitkellmu dwar Repubblika Demokratika tal-Kongo hija ironika għaliex l hawnhekk miex Repubblika u miex ta' kulħadd hija tal-gruppi armati. Miex demokratika laqqas għaliex l-elezzjonijiet dejjem kienu eh, ċajta. u dwar il-Kongo <laughs> minoranza biss li huma mill-ba Kongo, jiġifieri hija huwa pajjiż sinjur, popolazzjoni f'ira ħafna Aħna batna kważi 600 miljun euro fajnuna f'dawn l-aħħar snin. Is-soluzzjoni titlob li nibdew insolvu l-sitwazzjoni. U dan kollu jmur kontra il-kleptokrazja u il-korruzzjoni fis-seta biex ninvokaw l-użu ta' Eh, l-artikli 8, 96 tal-ftejn ta' Kotenu u norbtu il-lajnuna kontinua tal-Unjoni Ewropea mal-fat li il-Kongo fil-fat irid ikun verament Repubblika u verament demokratiku. Grazzi. Salur következik Grazzi naddi il-mikrofonu. Issa l-Onorevoli Wentam. Grazzi, Signora President. L-instabilta' demokratika l-istabilta fid-drittijiet fundamentali ġewwa l-Kongo tixħet dawl ta' dubju fuq l-elezzjonijiet, l-elezzjonijiet jistaw iwaslu għal tmiem ta' dinastija kabila li l għaddej għal 19 sejja dimostrazzjonijiet paċifiċi din jitwaqfu mis forzi ta' sigurta u l-polizija u jider il-president jgħat jgħamil l-almu kollu tijaw biex jibqa fil-poter l risorsi naturali huma sors ta' ksur ta' drittijiet fundamentali u korruzzjoni mhux qed jintużaw għal tal-poplu. Importanti li l-Unjoni Ewropea tagħmel pressjoni fuq l-awtoritajiet dan il-pajjiż sabiex il-Kummissjoni Elettorali ġdida bisħobija anke mill-soċjetà ċivili u membri tal-oppożizzjoni tkun tista' twassal elezzjonijiet ġusti u ħilsa f'Novembru. Grazzi l-Onorevoli Kelly issa. Grazzi, Signora President. Il-President Kabila issa ilu fil-poter fil-DRC għal bosta u bosta snin u jidher li jemmek li tibqa' il-violenza il-Kostituzzjoni fil-pajis qed tiġi mħarsa u rridu nkunu ċerti li ikun hemm elezzjonijiet demokratiċi jekk dan ma jseħħx ma nistawx id-DRC insejħulhom komunità demokratika irridu nibdew nsejħulhom komunità non demokratika. Il hemm ħafna pajjiż hemm ħafna riżorsi minerari u iċ-ċittadini u iridu intabulation tagħhom ir-rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet internazzjonali mhux governativi jridu jkomplu jagħmlu l-ħidma tagħhom. Grazzi, kollega. Issa ngħaddu l-proċedura catch DI. Issa dwar dal-ħoss li hemm dej fis-sala dan l-istorbju. U l-fatt li limitati fiħin ma nistax nagħti l-mikrofonu lil kulħadd. Dona Patissa. Povjereniče, podržavam ovu rezoluciju jer stanje u Kongu je doista vrlo teško. Humanitarne organizacije procjenjuju Mela, dwar situazzjoni tal-Kongo, l-organizzazzjonijiet umanitarji jismaw il-7.5% f'7.5 miljon ma domx aċċess għal kura medika jew l-ilma nadif u hemm bosta li qasbis jistgħu jattendu skola minħabba l-konflitti hemm 3 miljun persuna li ħarbu minn djarhom u mijiet ta' eluf illi sabu rifuġju f'pajjiżi ġirien naħseb li l-elezzjonijiet ta' novembru din is-sena sejn ikunu l-ewwel tranzizzjoni demokratika wara xiren ta' snin ta' instabilità politika u gwerer ċivili f'dan il-pajjiż Afrikan il-kol flimkien għandna nikkontribwixxu għal proċess demokratiku f'dan il-pajjiż. Denano kif ixalur. President, je crois que le président Kabila President, jina naħseb il l-President Kabila għandu jati ħarsa madwaru. Sfortunatament għanna eżempji ta' presidenti illi zammew il-poter fi zejom għal tul u tul ta' żmien u kisru l-Kostituzzjoni. Nafu l-Burkina Faso ġara il-konsekwenzi l koll smajna dwarom. Il-proċess sta' baqaddej. dej u l-demokrazija rebħet. Irridu stat ta' dritt, irridu nkunu imsieħba għall-Afrikani il għaliex l-interessi tagħna huma marbuta ma' pajjiżhom, iżda irridu wkoll neżerċitaw ċerta viġilanza u nkunu ċerti illi tinkiseb demokrazija f'dan il-pajjiż. Grazzi nal u bekk il-proċedura ta' kazzi il-Kommissarju ħan issa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 Is-sitwazzjoni ta' drittijiet fundamentali fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo u għana l-adozzjoni ta' Rizoluzzjoni parlamentari illi tindirizza l-proċess kruċjali lejn elezzjonijiet u is-sitwazzjoni inkwetanti ta' drittijiet fundamentali u libertajiet f'dan il-pajjiż. drc huwa pajjiż kbir bi sfidi kbar fostom dok ta' sigurta l-faqar anki violenza fuq in-nisa palma għal il-Dr. Mugheri fil-fat rebbieħ tal-Premju Sakharov il repubblika Demokratika tal-Kongo rat krizi umanitarja dejjema. Hemm l-ikbar missjoni ta' paċi illi qatt ħmexxew il-ġnus maquda sa mill-elezzjonijiet tal-2006 sar xi progress, l-ekonomija kibret, xi gruppi armati fil-vant ġew armati u fadal ma dan ukollu x'naqtfu. Iżda, id-DRC issa qiegħed joqrob lejn milja importanti fl-evoluzzjoni tagħha l-2016 għandha tkun sena tra elezzjonijiet presidenzjali iżda l-oppożizzjoni soċjetajiet ċivili qegħdin jibżaw li l-iskadenzi kostituzzjonali mhux se jiġu rispettati il-konsens politiku issa huwa tant bżonn jusu meħtieġ u f'waqtu sabiex ikun hemm elezzjonijiet trasparenti fil-qafas kostituzzjonali. Dan ma jfessirx il-gvernijiet u l-oppozizjoni jridu jaqblu fuq kull sfida politika li jiffaċċa l-pajjiż, da ma jfessirx illi għandhom is mandiċ issir elezzjoni, fil-fatt għandhom jiftemu sabiex naslu għal dan il-proċess. Sfortunatament kien hemm repressjoni violenta u drittijiet fundamentali qegħdin medda hemm akkużi għal tabużi u anki il-ġudikatura fil-fatt qed jintrabtu l-idea Għabbażi tal isqajja ta' kien xasa ta' 8 ta' marzu kien hemm fil-fatt fakira li dan irid irridu jiġu rispettati drittijiet demokratiċi. L-ekonomija tlatet ħażin bil- tnaqqis fil-valur tal-materja prima u dan wasta l kriżi ekonomika illi laqtet ħażin li l-popolazzjoni li stajja frustrata. Hemm bżonn ta' investiment fis-sigurtà, l-għajnuna umanitarja, aħna impenjati għal Sħobija għal-medda twila mumiex biss bżon jużi tipi tajnuna materjali, bżon anke tajnuna ta diplomatika għal rikonċiljazzjoni u l-paċi ma' turi afrikani oħrajn u ma' l-kompija tal-komunità internazzjonali fl-approċ komprensiv tagħna aħna edna drittijiet fundamentali l-ewwel qabel kollox għandna rikonoxxu ir wol tal-ġnus ma'uda fl-imkien ma' din l-organizzazzjoni Aħna namlu monitoraċ tal- min ħares eh, drittijiet fundamentali nġildu kontra nuqqas ta' ġustizzja u naħdmu għal revizjoni ta' settur ta' sigurta u għal prevenzjoni. Flimkien ma l-izvilup soċjali aħna rridu u kol li l-autoritajiet jimpenjaw ruħom għal dialogu politiku. Sinjura President biex nikonkludi najt irri se jkun bes possibli għal DRC li jitċar u mill-fragilta għal saħħa permess tal-istat ta' dritt u rispett ta' drittijiet fundamentali. Il-ġejjini ta' DRC jinsab l-ewwel qabel kollox fidejn iċ-ċittadini tagħhom. liħna tagħhom irdu jissemmaw fil-dialogu politiku u l-Unjoni Ewropea sejra tuża firxa ta' strumenti biex dan twaslu f'riżultat. Riżoluzzjoni mill-Parlament Ewropew hija f'waqta u jiena nirringrazzjakom tal-attenzjoni li tajtu li diskors. Köszönöm szépen, biztos úr. Elnézést kérek nyilvánvalóan a Grazzi kummissarju niskuża ruħi. Fisem il-kollegi tiegħi u xekk għal l-istorbju għanna 751 membru parlamentari diħlin u dak minnhom fih joħlo kemm xejn ta' ħoss. Niskuża ruħi. Għanna seba mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni ħan votaw minn hawn u ftit momenti oħra fuq dan il-punt. Għada sant niftħu is-sessjoni minn hawn u minn